Issa għanna sitt rapporti l-lum nishtiq naddi għatmim ta' dawn sitt rapporti sa' qabel nofs il-lejn. Nemmen li dan huwa fattibli issa fil-agenda għanna rapporti osra, il-rapport ta' Simon Buzuttil fil-rigward l-immigrazzjoni sur rapporter. Dent li kuk li nasar il-rapport jaj f'żewġ sentenzi ngħid l-ewwel nett illi l-Parlament Ewropew huwa favur bil-qawwa ta' politika komuni dwar l-immigrazzjoni u t tini nett illi l-Parlament ma jridx aktar politika frammentata dwar l-immigrazzjoni iżda jrid politika koerenti għaliex hija politika koerenti li tkun effettiva u qed ngħid dan aktar u aktar fid-dawl tal-każ riċenti li għadna kif rajna f'dawn l-aħħar jiem eh, fil-każ tal-vapur pinar illi salva 154 immigrant fi bħra internazzjonali u li jkompli juruna jkompli jurina dan il-każ proprju kemm hija meħtieġa illi jkollna politika komuni. U fil-fatt dan il-każ jurina wkoll il-prezz li qegħdin inħallsu sur President propju għax m'għandniex għad politika komuni b'saħħitha u x'inhu l-prezz? il-prezz hu li kulħadd ifarfar ir-responsabbiltà fuq ħaddieħor u li kulħadd jipponta subajh lejn ħaddieħor mingħajr iżda ma naslu għal soluzzjoni u fl-istess ħin għandna nies li qegħdin jerqu u jmutu kuljum quddiem wiċċna. sur president hija tal mistħija kif pajjiż ta' sittin miljun jipprova jitfa' ir-responsabbilta bil-liġi tiegħu fuq pajjiż ta' anqas minn nofs miljun ruħ u jiena nittama li dan kien biss każ iżolat fejn ministru taljan mill lega nord kien qiegħed jilgħab għall gallerija ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni tal parlament ewropew. il gimmicks politiċi kulħadd jinduna bihom iżda ma jfissirx illi huma aċċettabbli. Jina nixtieq insellem l-ispirtu kostruttiv li wrew il-Prim Ministru ta' Malta u l-Prim Ministru Taljan bl-intervent tagħhom żblukkaw is-sitwazzjoni tal-każ tal-vapur Pinar. Grazzi għall-intervent tagħhom ir-raġuni rebħet fuq it-teatrini. Rebaħ il-bon sens fuq l-intransiġenza u rebaħ ir-rispett tal-liġi fuq il-liġi tal-ġungla. Jina nittama li minn dan l-inċident tal-Pinar kulħadd jifhem li filwaqt li huwa faċli li tfarfar ir-responsabbiltà fuq ħaddieħor u li tipponta lejn ħaddieħor it-triq faċli ma twassalx għal soluzzjoni hija triq ta' politika ta' sew komuni ewropea li twassal għal soluzzjoni minkejja illi hija diffiċli. sur president il punti ewlenin tar-rapport tiegħi jiena ngħid huma sitta l-ewwel nett li t-traċedja umana li għaddejja bħalissa minħabba l-immigrazzjoni illegali għandha titwaqqaf darba għal dejjem. it-tieni li l mekkaniżmu ta' burden sharing li hemm fil patt dwar l-immigrazzjoni għandu jiġi implementat minnu fih u għandu jinbidel fi strument legali li jorbot. it-tielet għandu jsir enfasi akbar fuq ir ritorn ta' immigranti li m'għandhomx dritt jibqgħu fit-territorju ewropew ir-raba' li kull ftehim ma' pajjiż terz li ikolla li tikkonkludi l-unjoni ewropea għandu jkopri wkoll il qasam ta' l-immigrazzjoni. il ħames li l-aġenzija frontex għandha tissaħħaħ mhux biss finanzjarjament iżda aktar importanti fil mezzi tagħha u fl aħħar nett illi għandna nħarxu il ġlieda tagħna kontra l kriminalità organizzata. biex nikkonkludi sur president fir-rapport irnexxielna nilħqu kompromess fuq bosta punti sfortunatament baqa' punt wieħed illi eh, iddaħħal minħabba maġġoranza li ffurmaw il grupp soċjalista dwar il vot Eh, il-dritt tal-vot lill-immigranti ħaġa li għalija ma kienieċ aċċettabbli. minħabba dan jiena ppreżentajt riżoluzzjoni alternattiva għar-rapport biex inbiddel ir-referenza dwar id-dritt tal-vot kompromess li għandu formulazzjoni differenti. Grazzi ħafna. Merci beaucoup, Monsieur Buzutil. Monsieur Borg. Grazie, Sur Buzutil e Sur Borg. Bħala Kummissarju. Għannom tal-Kummissjoni Ewropea nixtieq nifraħ lil onorevoli Simon Busuttil għal rapport importanti imħejji minnu. Dan ir-rapport jikkonċerna suġġett ċentrali li għandu ma mal-iżvilupp kontinwu tal-Unjoni Ewropea ċew l politika komuni tal-immigrazzjoni. Kif ġie indikat fir-rapport stess, il-patt tal-immigrazzjoni adottat mill-Kunsill Ewropew is-sena li għaddiet serva ta' spunt mill ġdid għal politika komuni fil qasam tal immigrazzjoni u l-ażilju. issa rridu niżguraw li l-impenji mfasslin f'dan il pjan jiġu fis seħħ. il kummissjoni ser tipproponi x-xahar dieħel mezzi li bihom tkun tista' tiġi segwita l-implementazzjoni ta' dan il patt u dan permezz ta' rapporti annwali ta' parti tal kummissjoni. dawn ir rapporti jservu sabiex jitħejja d dibattitu annwali fil kunsill ewropew fuq il politika tal immigrazzjoni u l ażilju b'effett mis sena. two thousand and ten id definizzjoni tal għanijiet ġenerali tal politika komuni kif stabbiliti minn dan il patt ser ikomplu jiġu mfassla fil programm multianwali ċoe il programm ta' stokkolma li għandu jiġi adottat aktar tard din is sena taħt il presidenza svediża. ir rapport busuttil jipprovdi lill kummissjoni b'materjal utili ħafna għal kontribuzzjoni li fi ħsiebha tagħmel il kummissjoni permezz ta' komunikazzjoni li għandha tiġi adottata qabel is-sajf li ġej. nixtieq nenfasizza l-konverġenza ġenerali tal-idejat tagħna. f'diversi partijiet fejn ir-rapport busuttil jagħmel appell lill-kummissjoni sabiex tieħu azzjoni nixtieq ngħid li l-kummissjoni diġà impenjat ruħha attivament pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp ta' faċilitazzjonijiet għall-immigrazzjoni temporanji u ċirkolari it-titjib fil ġbir u l analiżi ta' data it tixrid ta' informazzjoni kemm fuq l-opportunitajiet realistiċi u r-riskji tal-immigrazzjoni illegali u dwar il kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. rrid <clears throat> insemmi hawnhekk qabel eh, qasam wieħed fejn l-onorevoli busuttil esprima tħassib u dan huwa l qasam tas-solidarjetà bejn l-istati membri fuq materji ta' immigrazzjoni. kif l-onorevoli busuttil tenna fl-intervent tiegħu il ġrajiet li seħħew fil mediterran f'dawn l aħħar ġranet reġgħu aċċentwaw il problemi u l pressjonijiet serji li jiffaċċjaw ċerti stati membri partikolari. nixtieq nassigurak onorevoli busuttil li l-kummissjoni hija impenjata sabiex jinstabu soluzzjonijiet ħalli jiġu mejjuna dawk l-istati membri li huma taħt pressjoni partikolari ta' migrazzjoni. hawnhekk nista' nsemmi tliet eżempji ta' miżuri li diġà ttieħdu jew li dalwaqt se jittieħdu f'dan ir rigward regolament ta' dublin iser jiġi emendat b'tali mod li tkun possibbli s-sospensjoni ta' trasferimenti lil dawk l-istati membri li jkunu taħt pressjoni partikolari il european asylum support office li ser jitwaqqaf sabiex jagħti support lil dawn l-istess stati membri u l-fondi li huma disponibbli għall istati membri għal skopijiet ta' ridistribuzzjoni interna u volontarja ta' immigranti. Merci beaucoup. Le vote aura lieu demain